Anki koledzy, proponuje, żebyśmy... Eżis kollegi, jena nissuġġerixxi li nkomplu bis-seduta tagħna ħalli nkomplu għaddejjin bl-aġenda tagħna. Jiena irċivejt talbiet min-naħa tal-IPP, Demokratiċi Kristjani kif ukoll min-naħa tal-GUE u Liberali dawn il-proposti u dawn il-nomini għal Kumitat ta' Drittijiet tan-Nisa u l-Gwaljanza bej is-sessi, is-Sinjura Legrip, għal Kumitat Konġunt ta' bejn Unjoni Ewropea u l-Kroazja, Sinjura Cornelissen, illi għandha tieħu post is-Sinjura Hayden Ruler. Għandkom xi kummenti dwar dawn iż-żewġ affarijiet li għandi kemm tajtkom? dwar dawn jekk le dawn il-ħatri huma ratifikati. Iva, point of order. Iva, Minħabba l-terremot fil-ġappun u t-batija fil-ġappun għadha kemm ġrat dan l-aħħar ma taħsibx li jkun xieraq li fil-fatt aħna ninaqdu mal-poplu Ġappuniż b'sentiment ta' demokrazija u aħna nagħmlu minuta ta' silenzju bħala kondoljanza għall vittmi illi tilfu ħajjithom f'dan it-traġedja. Signori, il-ġimgħa li għaddiet kien hemm laqa tal-membri kollha ta' dan il-parlament.